aufgenommen. das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung vom 13. Il-minuti u test li ġew adottati fit-13 ta' settembru ġew iċ-ċirkolati ma nafx jekkawx oġġezzjonijiet. Jidher li dan mhux il-każ. Is-sur eh, Barry Madlener